Jina niġi mill-Bulgarija, stat e, membru li jiet fuq in-naħa ta' barra u jina nixtieq nixdilkom l-attenzjoni u tal-Parlament Ewropew li eskalazzjoni ta' detenzjoni tirrappreżenta e, teddida ġdida u teddida oħra għal rifuġjati li jidħlu lejn l-Ewropa. Hemm aktarx ma' żewġ miljun rifuġjati lesti li jidħlu min-naħa tal-Kurdi Fl-opinjoni tiegħi ir-rilokazzjoni bħal di għandha ssir biss ma u m'għandix tkun għaspiża tal-popolazzjoni kurda. Bidla fil-mappa eh, etnika hija ta' riskju kbir għal influss refuġjati d-darba mir-reġjuni tal-Kurdi lejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. għalhekk nisħa u nitlob li parlament Ewropew biex noħorġu b'mekkaniżmu internazzjonali u l-mikrofonu ntefa. Ħiet jenna huma għal-minuta. Iva, għanna nitħasbu jiddispeċina ta' dak li qed jiġri Ifda, fil-vant nofsani, nies għadhom imutu fis-Sirja u fl-Iran. Drittijiet tal-bniedem kulħadd imur kontra tagħhom u għal darb'oħra hemm problemi ġodda li jidhru mad-drittijiet tal-bniedem. U nies imutu għax jipprotestaw fit-toroq. Da kollu stajna narawh wara li l-Stati Uniti u l-Alleati tagħha daħlu l-Iraq u dan ikkawżaw żbilanġ e, kbir fir-reġjun li ma waqafx. L-Unjoni Ewropea bżonn tkun e, l-Unjoni Ewropea e, hemm bżonn li taġixxi. Tudor Ċiħodaru, jedna minuta. minuta Signora President Teheran, Beirut, Baghdad, tlet eh, punti importanti fil-mappa tad dinja bħalissa Eh, miflok eh, demokrazija il-ċittadini qed jiffaċċaw il-vjolenza ħafna kollegi tiegħi, ħbib tiegħi tobba qed imutu hemmhekk jieħdu ħsieb il-pazjenti. Taħsbu li l-Parlament tagħmel biżejjed s'issa bżonn ta' mekkaniżmu internazzjonali ta' trasparenza u protezzjoni għal dok li qegħdin ibatu hemmhekk. Sinjura Kummissarju, nixtieq nistaqsik eh, x'mezzi se tħalli għall kummissjoni li jmissa biex dawn l-affarijiet ma jirrepetux ruhom u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 Sinjura President, nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Mogherini għal xogħol li wettqet matul it-terminu tagħha. Ħafna drabi aħna ddiskutejna s-sitwazzjoni fil-Vant Nofsani u mhux dejjem bilna. Jien naħseb li l politika tiegħek kienet wisq idealista lejn ir-reġim Iranjan u naħseb issa fidejn il-Kummissjoni ġdida li tistudja u tarek għannix inkunu iżjed ibsin lejn dan ir-reġim. Aħna rajna korruzzjoni immens fl-istati u jien naħseb illi l-Kummissjoni l-ġdida verament għandha bżonn tistudja u tara jekk aħna għandniex insabtu saqajna kontra l-Iran għax l-Iran huwa sors ta' distabilizzazzjoni fil-vant nofsani u jgħet ikisser id-dritt tal-bniedem. irridu nassiguraw ukoll illi l iżlamisti ma jidħlux minn Sinjura President, Viċi President Mogherini, f'dan il-ġurn l-jum fejn aħna votajna beħġarna għal kommissjoni ġdida nixtieq nirringrazzjak għal ħames snin ta' xogħol u ħidma li inti għamilt xogħol ebes u inti qiegħda hawnhekk f'dan il-ħin tard tfilaxija biex niddiskutu dawn it-tlet pajjiżi f'sitwazzjoni simili ħafna ta' xulxin. Il-Libanu, għandu ħafna stabilità minħabba l-intħil tal-Iran fl aħħar snin u bejn l-Iraq u l-Iran kien hemm gwerra ħarxa ħafna u s-sitwazzjoni tal-Iran li hija taħsibna l-iktar li xija dik illi ilha għaddejja l-aktar fit-tul u li pajjiż l-iktar aħrax kontra n-nisa u li hemm dan huwa l-pajjiż fejn l-iktar hemm pieni tal-mewt li jingħataw qed imutu ħafna nies u anki tifla ta' 14 sena inqatlet emmek skont il-rapport ta' Amnesty International dan din il-ħruxija ħaġa sistematika u dan sempliċement huwa inaċċettabbli napoġġaw il ftejim nukleari ma ma nistgħux noqogħdu sikta quddiem din il-ħruxija tal-reġim tal Iranjan. Głos zabierze pani poseł An... ħafna is-Sinjura McIntyre għandha minuta. Verament ma nistgħux noqogħdu kwietna u ninjoraw dak li qed jiġri fl-Iran. Kemm l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali hemm bżonn tikkundanna l-użu letali u intenzjonali e, ta' forza min-naħa tal-Pulizija u l-Gwardji tal-Iran lejn in-nies madwar 143 ruħ mietu u da kollu ġi dokumentat b'attenzjoni minn Amnesty International huma jemnu illi l limwiet huma ferm iktar ola fin-numru bħal Nikta Stjanvani kellha 14-il sena u sparawla frasa il-familja tagħha fiċċew għal tliet ijiem qabel ma nataw il-ġisem tagħha mill-uffiċjali tar-reġim. It-tweġiba tagħna kienet sissa mhix biżejjed. Irridu nitnisħu fuq il-reġim Iranjan biex iwieġbu għal daw ir-reati. M'għandniex nisfnu mal-Iran sakemm għadhom għaddejjin għadha għaddejja dis-sitwazzjoni. Grazzi, l-kellim li jmiss l-Onorevoli Dali. Grazzi President, fil-fatt jiena kont kontent ħafna nisma s-Sinjura Magherini titkellem fuq l-oppożizzjoni kun fuq eh, l-Istati Uniti li rtirat mill-ftehim nukleari mal-Irani. Ma naħseb rridu mor nimxu iktar l-qudiem rridu narfu l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet kontra l-Iran eh, sarfu eh, fi ċittadini iranjani batu ferm iżjed u għallura rridu niddefenduhom il dawn nies li qed jipprotestaw issa l-Istati Uniti li qed tipprova eh, tiddubita l leġittimità tal-protesti fl-Iran u eh, l-Liban u m'għandniex naqgħu eh, f'din il-logħba. Dawn huma nies bi problemi veri u l-Iraqeni għadhom qegħdin jiffaċċjaw il-problemi li kellhom diġà u ma nixna għal manipolazzjoni tal-Istati Uniti rridu naħdmu flimkien għal stabilità fl-Iran u fil-Libanu u morru kontra u nimxu naħdmu kontra l-Istati Uniti fil-mod kif huma qegħdin jaġixxu fuq dan ir-raġun. Il-kellimni miss, grazzi. l fil Koalas, Sinjora President, anki jien, u Sinjora Mogherini, jiena sibt il-kontribut tiegħek iżjed bilanċjat illejla imma differenzi għadhom hemmhekk huma kbar. dawn il-żewġ pajjiżi għandhom ċerti karatteristiċi eh, komuni bejniethom li t tnejn sofrew minn pajjiżi barranin minn u u barranin aġixxew kontra l-interessi ta' daw il-pajjiżi. Nis li qed f'daw il-pajjiżi differenti u protest dawk li jieħdu sem f'protesti paċifiċi u dawk li jmutu iridu e, isibu il-kondanna tagħna. Għanna nikkundannaw kull tip ta' imwiet ta' dawk li jipprotestaw fil-Libanu u fl-Iran u bl-istess mod nikkundannaw eh, dawk li jipprotestaw eh, f'pajjiżi bħal Bolivja. Grazzi, Signora President, grazzi ħafna kellim li jmiss għal-minuta taħt KGDI. Martin Patten għal-minuta. L-imwiet riċenti u ksur eżempji ta' ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem huma ħafna eh, huma serji ħafna il-priorità numru wieħed hija politika biex nwaqfu l-Iran li milli huma eh, jarmawlhom infushom bil-bomba nukleari. Hemm bżonn li nlestu lilna nfusna u narfu li aħna fallejna f'din il-ħaġa. L-Unjoni Ewropea mhijiex blaħtija hawnhekk il-pjan tagħha li biex tiċċirkunventa biex biex toħodha eh, biex ehm, biex taħdem madwar is-sanzjonijiet tal istati Uniti mhix taħdem. Din hija politika li mhix taħdem permezz ta' biss tal-involviment tal-Istati Uniti l-affarijiet jistgħu jaħdmu. Ħafna nies f'dan il-Parlament huma kontra il-politika il politika tal president Trump imma hawnhekk għanna bżon urġentement, urġentement li jkollna ħbiberija ġdida ma, ma, ma, ma l-Istati Uniti. U din żgur tejn f'dis situazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-Sinjura Viċi President tal-Kommissjoni Federica Mogherini sandal kelma. Sinjura Ċe, fil-parti l-kbira ta' dawn l-interventi llejla fuq das suġġett jikkonfermaw qed jinkoraġġuna l-approċċ li jiena ddeskrivejt fil-bidu fid-diskors tiegħi sempliċement ippermettuli u nirringrazzjakom ta' dan, ippermettuli nwieġeb speċifikament għall mistoqsija waħda li, li saret Mniex qed nara l-membru tal-Parlament li għamilha, imma jinżgur li hi s segwina mill-uffiċċju tagħha fejn qed tissieden il-Kummissjoni Ewropea biex tiffinanzja ċerti proġetti eh, partikolari u semmit il-każ tal-Iraq. Bħala eżempju, biex insemmi biss in-numri għall-Iraq biss speċifikament. Aħna konet nifinanzjaw eh, Eh, ħolqien ta' impjiegi, id-demining, konċiljazzjoni, proġetti li jeżistu u li aħna konstantament inżuruhom. U fuq il-post u xi wħud minnkom żgur li jżortuhom. Allira biss fl-aħħar sir 25 biljun euro ta' proġetti, allira biss. Jiġifieri din mhix sempliċement xejn kliem, kliem fieraħ, Diplomazija f'dan il-waqt ta' politika globali hija għodda e, ta' valur kbir, element importanti, u nemmen li għana ma tantx e, e, nuru l-importanza tal-ingaġġ diplomatiku. Hija kwistjoni wkoll li aħna nappoġġjaw b'mod konkret ħafna il-proġetti li għandhom x'jaqsmu man-nies fuq il-ħajja ta' kuljum tagħhom. Nies vera, nisa, irġiel, tfal li għandhom problemi għal xiren ta' snin biss ukoll. Sitwazzjonijiet differenti. L-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha qed jiffinanzjaw ukoll proġetti li jsalvaw il-ħajjiet letteralment tal-miljuni ta' nies. Jien kont nistenna li membri tal-Parlament Ewropew jafuha din il ħaġa. Allura forsi nist nistedinkom illi tiddokumentaw lilkom infuskom għax intom li taqblu ma tal-finanzjament wara kollox dan huwa servizz il-mod kif tistgħu tirrappreżentaw il-kostitwenti tagħkom. Imma nixtieq ngħid moċċar ovvjament jiena ma jkunx waqt għadija li nuri se jkunu l-passi li jmiss, għax jien m'għandix naqsam mal-Kummissjoni li ġejja, ovvjament, huwa fidejhom li jagħtu forma l-di politika ma permettu li ngħid li nittama nemmen li l-Unjoni Ewropea bil-appoġġ tagħkom ħajkollha tkun iktar minn hekk għall-futur e, imsieħeb u allejat iktar b'saħħtu għal dawn in-nies għax kuntant ma narfux kemm importanti rwol li jkollna aħna. Kull meta intom iżżuru post, intom tisimgħu mhux biss mill-interlokuturi tagħkom mill-gvernijiet u awtoritajiet manka minn nies ċittadini sempliċi u maċċavetta d-demokrazija imma daw jiserħu fuqna. U huma iħarsu lejn ir-rwol tagħna fejn miżiet milli aħna narfuh aħna nfusna. Għandna ninvestu eh, f'termini ta' sigurtà, eh? imma ka diplomatika u finanzjarja, ekku dik ekonomika. Biex aħna ikonna il- sigurta u paċi sigura f'daw ir-reġjuni. U m'għandux aħna rridu nikkondannaw kull tip ta' vjolenza lejn dawk li jipprotestaw minn aħda l-awtoritajiet dan hu ċar mhux aċċettabbli u pereżempju fl-Iraq aħna kontra is-sistema ta' riforma x'aħna naraw il-bżonn ta' riforma Għanna naraw il-bżonn li naraw it-tibdil bil-mod kif dawn l-istituzzjonijiet jistgħu li tip ta' sitwazzjoni u ħafna oħrajn. Allura l darbohra nittama li dal-Parlament Ewropew jagħti l-appoġġ kollu tiegħu u għal iżjed ingaġġ u iżjed xogħol min tal-istituzzjonijiet Ewropej fil-vant nofsani. Grazzi ħafna u nirrakkomada. Grazzi ħafna lil viċi President, nagħlaq id-dibattitu. Przystępujemy do kolej, realizacji kolejnego punktu porządku. Issa nistaw nimxu għal punt li mis il-mistoqsija orali għal komissjoni u għal konsil fuq negozjati li għaddejn palissa bejn eh, il anzi dwar il-ftehim ta' sħubija bejn l-unjoni ewropea u l-acp infakkarkom illi jekk tixtiequ tressqu talba għal blue card tistgħu tagħmlu dan bil-mod tradizzjonali jew inkella tużaw il-mezz elettroniku li tistgħu eh, anke taraw kif jaħdem dan intom hu deħlin fl-awla issa s-sur tobe biex jintroduċi d-dibattitu għal ħames minuti Grazzi ħafna President, Kummissarju, Ministru, kollegi illi qegħdin hawnhekk illejla. Il-ftehim ta' Cotonou bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-ACP huwa l-iktar ftehim komprensiv li l-Unjoni Ewropea għandha sa issa. Dan il-ftehim ikopri l-kooperazzjoni ma' 80 pajjiż madwar id-dinja u jkopri numru ta' qosma ta' politika F'dawn iż-żminijiet, żminijiet fejn qed naraw dejjem iktar inċertezza fuq livell globali, aħna l-Unjoni Ewropea rridu niddefendu u nippromovu l multilateraliżmu il-kooperazzjoni globali kif ukoll eh, ordni tad-dinja bbażat fuq ir-regoli. Dawn kollha huma valuri tal-qalba tal-Unjoni Ewropea dan il-ftehim ta' cotonou sa jiskadi fi frar is-sena d-dieħla n-negozjati għal ftehim li jmiss diġà bdew Qabel dan il-Parlament diġà mm, wera xixtieq jur jara f'dan il-ftehim il-ġdid u hemm bżonn tal-kunsens tal-Parlament meta jintemmu n-negozjati sa issa l-acp u l-unjoni ewropea qablu fuq il-sissien tal-sħubija li jmiss bbażata fuq il-valuri u l-prijoritajiet ġenerali tlet ukoll eh, protokolls eh, reġjonali bi prioritajiet eh, tagħhom li huma aktar speċifiċi għal reġjun li jappartjenu għalihom kemm il-ftehim ta' foundation u anke dawk reġjonali se jkunu vinkolanti. Dan kienet waħda mid-domandi prinċipali tal-Parlament. Però għandna bżonn iktar kjerezza eh, u għandna bżonn rezoluzzjoni il l-ġdida għaliex uħut mit tal-Parlament għadu ma indirizzat Fisem il-Kumitat Deve jiena għalhekk għandi din il-mistoqsija eh, orali għall kunsillu għall kummissjoni u għalhekk nixtiequ risposta ċara minn għandhom illum. Nemnu li dawn il-mistoqsijiet jistgħu jagħtu gwida wkoll il-Kummissjoni l-ġdida u għalhekk l-ewwel mistoqsija fejn qegħdin fuq il-talba prinċipali tal-Parlament illi dan il-ftehim il-ġdid għandu jissaħħaħ il-dimensjoni parlamentari fuq eh, livell ta' ACP. Il-Parlament ma jistax jaċċetta illi fuq livell eżekuttiv ta' governanza ma jkunx l-imsieħeb parlamentari li jkollok komitat konġunt u ma jkunx hemm laqat parlamentari. Naqblu fuq l-infurzar eh, fuq il-livell ta' tliet pilastri reġjonali, però da mhux biżżejjed irridu illi xorta jkollna l-benefiċċji ta' diskussjoni eh, bejnietna bażi peer-to-peer. U mbagħad kwistjoni oħra anke fisem il-Kumitat, il-Kummissjoni u l-Kunsill u l-ACP fejn qegħdin fuq it-tisħiħ ta' dispożizzjonijiet kontra d diskriminazzjoni a bażi tal-ġeneru, tal-orjentazzjoni sesswali u anke biex il-drittijiet ta' saħħa riproduttiva wkoll jiġu garantiti permezz ta' dan il-ftehim il-ġdid. Dawn huma valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea għalhekk iridu niżguraw illi dawn ukoll jaqgħu taħt il-ftehim. Mistoqsija oħra importanti hija fuq soċjetà ċivili. Nafu illi f'xi wħud minn dawn il-pajjiżi din hija kwistjoni daqsxejn taħraq u aħna rridu li soċjetà ċivili jkollha rwol ikbar u din tintaraf ukoll fil-ftehim u anke fil-livelli differenti u fl-aħħar ma mhux l-inqas il-Parlament qiegħed jiddikjara b'mod ċar illi l-ftehim ġdid għandu jkollu mekkaniżmu ta' monitoraġġ li anke eh, jara fejn ikun hemm distakki fl-implementazzjoni tal-SDGs hemm bżonn li jkun hemm mekkaniżmu ċari li jkun anke integrat fil-ftehim li sa jkollna fil-futur. Però qabel nikkonkludi messaġġ ċar mill-Parlament Ewropew jiena nixtieq nirringrazzja l kummissarju Mimika tal-ħidma tagħha u grata ħafna tal-kooperazzjoni li kellna sa issa, però eh, issa għedin niddependu fuq il-Kummissjoni u anke fuq il-Kunsill biex anke eh, jaħdmu fil-xhur li ġejn u anke nittamaw risposti ċari il-lejla. Grazzi ħafna sa fisem il-Kunsill. Il-Ministru Tupurajnen, naddila l kelma Sinjura President, onorevoli membri tal-Parlament, Jiena ħan nitkellem fuq dan il pont dawn il-negozjati dan il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-ACP. Dan din hija diskussjoni f'waqta il-żmien ta' wara l-Kotonu huwa priorità għall kunsill in-negozjati bħalissa għaddejjin u saru numru ta' negozjati fuq livelli politiċi l-aħħar wieħed f'New York eh, ġewwa f'Settembru. U issa laqat li jmiss għandhom isiru f'Diċembru żewġ entitajiet jaqblu li l-iżvilupp futur u l- il-qafas għandu jkun ibbażat fuq l-aġenda tal-2030 u l-iżviluppi fuq it-tibdil tal-klima u jrid ukoll ikun aġġornat għall isfidi ġodda eh, u sinerġiji ġodda fuq livell globali. L-ambizzjonijiet huma għoljin fuq żewġ naħat illi tintuża din ir-relazzjoni wkoll eh, fil-fora internazzjonali. L-Unjoni Ewropea wkoll għandha l-istess Eh, ambizzjoni tal-Assembleja Konġunta tal-ACP li jkun hemm iktar din id-dimensjoni parlamentari. Id-direttivi tan negozjati tagħna wkoll jisħu fuq dan l-approċċ li huwa bbażat fuq partit interessati differenti, anke l-irwol ta' parlamenti nazzjonali, l-awtoritajiet lokali, s-soċjetà ċivili kif ukoll is-settur privat dawn id-direttivi għandhom il-mira li jsaħħu dijalogu politiku fuq livelli differenti li jkun hemm involviment ta' atturi differenti bħal soċjetà ċivili eh, fid djalogu u anke fil-proċessi ta' kooperazzjoni. Il-mira wkoll hija li tisaħħaħ il-soċjetà ċivili u anke l-aspett privat fil-tfassil u fit-twettiq tal-miri tal-istess ftehim eh, Negozjati fuq il kwistjoni ta' migrazzjoni wkoll għaddejjin il-mira tal-Unjoni Ewropea hija li jkun hemm test iktar operazzjonali meta tqabblu mal-test ta' Cotonou. U li l-elementi kollha ta' migrazzjoni u ta' kooperazzjoni jiġu indirizzati fid dialogu regolari, jiġifieri jkun hemm diskussjoni regolari fuq eh, dan is-suġġett sekk importanti mal-imsieħba tagħna ftejmit ta' sħobija ekonomiċi jgħinu eh, biex ikun hemm anke aktar esperjenza u anke teknoloġija u għall-integrazzjoni tal-kummerċ dawn huma għodda biex jissaħħaħ il-kummerċ, l-investiment kif ukoll valur miżjud u l-aspett industrijali u l-integrazzjoni ekonomika. L-ħidma li saret sa issa fuq dawn il-ftejmiet għandha tispira il-ftehmiet tal-futur bejn l-acp u l-unjoni ewropea Id-direttivi tagħna huma ċari eh, li nifokaw fuq nuqqas ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentazzjoni sesswali, il-ġeneru u jiffukaw ukoll fuq is-saħħa riproduttiva. Eh, l imsieħba tagħna għandhom jieħdu impenn għal promozzjoni u implementazzjoni ta' dawn l-affarijiet li qed insemmi li kulħadd ikollu l dritt li jiddeċiedi b'mod liberu fuq aspetti sesswali li ma jesperjenzax diskriminazzjoni u lanqas vjolenza il-mira tal-Unjoni Ewropea hija li jkun ikun ftehim illi jagħti aċċess għal dawn id drittijiet pereżempju edukazzjoni fuq eh, l-aspetti eh, sesswali kif ukoll servizzi marbutin. Grazzi ħafna lis-Sinjura Ministru. Issa is-Sur Mimizza għall kummissjoni Grazzi ħafna, Sinjura President, Onorevoli Membri, Sinjura Ministru. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Sur President Tobe kif ukoll il-membri kollha tal-Kumitat Deve l-ħidma eċċellenti tagħhom u anke l-kooperazzjoni mill-qrib li kellna bejn l-istituzzjonijiet tagħna fuq dan il-fajl daqshekk importanti. Issa, il-mistoqsijiet u r-reżoluzzjoni tagħkom dwar dan il-ftehim il-ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-ACP. Dan il-grupp ta' pajjiżi negozjati eh, qed jimxu b'rata moderata jekk forsi nista' ngħid hekk. Irridu nkunu realistiċi meta jiskadi l-ftehim ta' Kotonu fil-29 ta' frar is-sena d-dieħla, negozjati mhux ħajkunu waslu fil-post li nixtiequhom u ħajkun hemm bżonn li jkollna miżuri tranzizzjonali. Ehm, u għalhekk jiena qed nieħu pjaċiri li l-Kunsill adotta deċiżjoni li jappoġġa l-estensjoni tal-ftehim ta' Kotonu sa l-31 ta' Deċembru tal-2020 b'dan il-mod ikun hemm bażi legali b'saħħitha waqt dan il-perjodu ta' tranzizzjoni. Il-Kumitat ta' Ambaxxaturi bejn l-Unjoni Ewropea u l-ACP sa jieħu il-deċiżjoni ħarija sa l-aħħar ta' Jannar tal-2020 l-iktar data tard din. Jiena napprezza illi l-Parlament jixtieq ikompli jisħaq fuq dawn l-affarijiet prinċipali illi ħarġu wkoll mir-riżoluzzjoni tal-2016 u anke Ġunju tal-2018. L-opinjoni tagħkom qegħdin nisimawa għandkom talba prinċipali it-tisħiħ ta' dimensjoni parlamentari anke fuq livell ta' Unjoni Ewropea ACP. Onorevoli membri, Jiena nemmen bisħieħ illi rwol tal-Parlament tal-Parlamenti għandu jissaħħaħ fil-futur u f'dan il-ftejm ġdid, però anka fid-dawl tal-direttivi tan negozjati tal-Konsil, nemmen li dan anke jista' jseħħ fuq livell ta' protokolls reġjonali u mhux fuq livell Unjoni Ewropea ACP. Però l-Kummissjoni qed tieħu nota tar rakkomandazzjoni tal-Parlament taħt dan il-titlu. Nfakarkom ukoll il-rakkomandazzjoni tal-2017 illi tinkludi l proposta proposta t tliet gruppi eh, reġjonali jistgħu jinaqdu f'waħda f'okkażjonijiet partikolari. Din il-proposta però ma saritx parti mill-direttivi tan negozjati tal-Kunsill. Nfakkarkom dan, onorevoli membri, nilqgħu wkoll il-mistoqsija tagħkom dwar id dialogu politiku. Aħna ressaqna quddiem l-imsieħba tagħna proposta għal dijalogu komprensiv li jkopri l-objettivi, l-prijoritajiet u anke l-oqsma ta' politika kollha nilqa' wkoll it tħassib tagħkom għal din is-sħubija li tinvolvi atturi differenti. Aħna qegħdin nitolbu mill-partijiet kollha impenn biex ikun hemm anke l-aċċess għal atturi differenti għal dan il-proċess ta' dijalogu u anke ta' kooperazzjoni dwar it-talba tagħkom għal dispożizzjonijiet eh, għal favur il-ġlieda kontra d diskriminazzjoni b'bażi tal-ġeneru u anke l-drittijiet ta' riproduzzjoni u dawk sesswali jiena naqbel però ninnota illi l-proposta tagħna lil eh, pajjiżi tal-ACP ma, ma irċevejniex risposta pożittiva għalihom u għalhekk għandna bżonn naħdmu iktar dwar dan Fuq il-migrazzjoni il-Kummissjoni tapprezza t tħassib tal-Parlament l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ACP qegħdin jinnegozjaw bħalissa fuq test bilanċjat illi kollu kompromess tajjeb bejn l-interessi taż-żewġ naħat. Dwar il-ftemiet ta' sħubija ekonomika, nfakkarkom illi dawn huma ehm, ftemiet individwali għalihom fuq livell internazzjonali, però il-ftehim sa jagħti wkoll bażi għal dan kollu li jorbot flimkien dawn l-EPAs f'numru ta' punti fundamentali u essenzjali. Onorevoli membri wkoll kien hemm mistoqsija oħra fuq l-SDGs, mistoqsija li nilqa u tatini l-opportunità illi nfakkarkom illi l-aġenda tal-ġnus maqudu tal-2030 sa tagħti l-qafas għal ftehim tagħna mal acp dialogu komprensiv mal-imsieħba tagħna u dan l-approċċ ta' turi differenti se jkun essenzjali biex eh, infasslu dawn u nimplementaw dawn il-mekkaniżmi għal eh, l-osservazzjoni tal-implementazzjoni ta' l-SDGs. Grazzi ħafna lill kummissarju Bimika u issa l-PPE għandna l-onorevoli Hol Venji għal 3 minuti. Eżis kollegi, il-kooperazzjoni bejn l-unjoni ewropea u l-pajjiżi tal-acp hija inevitabbli biex insibu soluzzjoni għall-migrazzjoni għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima l-aċċess għall-edukazzjoni kif ukoll is-sigurtà il-ftehim ta' cotonou li għadu fis-seħħ bħalissa joffri qafas tajjeb għall ġestjoni ta' dawn il-problemi Issa, id-dewmien possibbli eh, ta' dħul fis seħħ għal fejm il-ġdid sa jissarraf ċerta żvantaġġ għall unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha l-interess illi is-saħħa ħod ikkonsolida eh, sigurtà u li dawn in-nies jibqgħu f'dawn il-pajjiżi. L-iktar element importanti għall kooperazzjoni huwa t-taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni u għalhekk infakarkom u nġbilkom attenzjoni dwar xi ħaġa importanti. Meta jidħlu l-pajjiżi ACP il-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet reliġjużi hija inevitabbli. Però din ma teżistix bħalissa fil-Afrika ta' tal-taħt is-Sahara. Nagyon fontos, hogy a fejlesztési partnereink között nafu li hemm kontroll kbir mill-organizzazzjonijiet reliġjużi u għalhekk dan id-dialogu jrid ikun hemmhekk. Fil-ftejm il-ġdid il-Kummissjoni Ewropea trid issib soluzzjoni biex tagħmel ġestjoni tal-migrazzjoni jew inkella li għalmenu jsir attentat biex insolvu din il-problema tal-migrazzjoni. Bħalma għadha kif qalet il-Ministru hemm bżonn illi niffukaw fuq il-raġunijiet mm, li hemm eh, fl ta' din il-problema tal-migrazzjoni anke meta dawn il- il-migranti jkunu f'dawn il-pajjiżi, l-aċċess għall-edukazzjoni illi nippermettu lil dawn in-nies li jagħmlu li jaqilgħu il-ħajja tagħhom ta' kuljum f'pajjiżhom stess. Irrid ikun hemm eh, l-implementazzjoni ta' sal-2000 2021 meta qegħdin nitkellmu fuq il-ftehmiet ekonomiċi u mbagħad anke il-ftehim prinċipali skont ma tgħid il-Kummissjoni, irridu naraw kif il-Kummissjoni Ewropea għandha l-intenzjoni li toħloq rabta bejn il-ftehim ta' Cotonou u il- mm, l-EPA, il-ftejm ekonomiku. Aħna nirridu li l-Kummissjoni ssib ftejm illi jgħin illi dawn in-nies jibqgħu f'pajjiżhom minflok jemigraw. U anke jsaħħaħ ir-rwol tal-Parlament Ewropew fil-proċess eh, mal-pajjiżi tal-ACP issa għall-SNDs is-sur Zorinjo għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President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 fejn saret 38 laqa tal-CPU il jiena meċċejt f'din il-laqa fejn kien hemm rappreżentanti ta' iktar minn mit pajjiż ħareġ konsensus qawwi konsensus għal l-kalendarju tal-mandati sabiex nkunu nistgħu nagħlqu l-affarijiet sal-Novembru tas-sena d-dieħla kien hemm konsensus ukoll sabiex ikun hemm prospettiva aktar flessibbli li tippermettilna nikkonċiljaw kuntest kondiviż għal żvilupp sostenibbli fil-kuntest tal-AKP u anki ftehmiet kummerċjali fil-Unjoni Afrikana barra minn hekk irridu nirrazzjonali nanalizzaw u nsaħħu d-dimensjoni parlamentari tal-ftehim mod partikolari f'kuntest ġeopolitiku li qed ikun dejjem aktar kompetittiv. Jiena naf li meta nitkellmu fuq il-ftehim ta' Kotonu ma, ma tantx ifisser wisq għall-maġġoranza taċ ċittadini Ewropej hemmhekk aħna nispjegaw kemm huwa importanti dan biex niffaċċaw id-desertifikazzjoni, il-bidla fil-klima, l-migrazzjoni forzata, l-konflitti, inkunu. Pożizzjoni li nuru illi proġett tajjeb twettiq tajjeb ta' dan il-ftehim tkunx taġġid kemm għall popli tal-Afrika, l-Karibew, Paċifiku u anki dawk tal-Unjoni Ewropea nkunu iktar b'saħħitna bħall-Unjoni Ewropea. Nieħu dawn l-aħħar sekondi tal-intervent biex nifraħ lill kummissarju għax-xogħol eċċellenti illi sar. Grazzi. Renew Europe zabierze głos pani poseł Hrysula. Grazzi issa. Fissem Renew issa. Signora Zakoropolo għal żewġ minuti. Grazzi, signor Iva, fil-fatt aħna il-koll nafu li id-destin il tagħna u dak tal-pajjiżi AKP huma marbutin flimkien u biss flimkien illi nistgħu niffaċċaw l-isfidi globali nibdew billi bil-kriżi tal-klima u tal-biodiversità. Il-ħbib tagħna tal-pajjiżi AKP ilhom jagħtu l-allarma għaliex il-konsegwenzi tat-tibdil eh, fil-klima hija tjeddet lejxin tagħhom. Anki il- irridu nieħdu azzjoni qabel ma jkun tarwies l-sfida oħra huwa il-traffikar ta' annimali selvatiċi. Din hija priorità jekk iridu nsalvaw il-biodiversità, rrid infakar ukoll ir-rwol taż-żgħażagħ u n-nisa. iż fl-Afrikan huma l futur ta' kontinent fit tranzizzjoni L-Unjoni Ewropea l pajjiżi AKP jridu joħolqu pontijiet bejn iż-żgħażagħ tagħhom fil-qasam tal-edukazzjoni, l-imprenditorija, eh, istituzzjonijiet akademiċi u kulturali. Bekk ikun jistgħu joħolqu futur komuni anki l-indipendenza tan nisa, l-edukazzjoni tan nisa, anki edukazzjoni sessuali u riproduttiva ma essenzjali li aħna nużaw il-potenzjal tan nisa huwa l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu għall-futur imma s-sur kummissarju wara tant snin ta' sħubijiet u wara tant nisqu fuq il-kooperazzjoni internazzjonali l-Unjoni Ewropea ma tistax eh, ma, ma, ma, ma tiftakarx fil-alleati storiċi tagħha narraw li dawn il-pajjiżi iridu sħu ħubija ġenwina, ma jiena kol bħala wahda mill-Unjoni Ewropea rritu kol eh, sħubija ġenwina għanna l-odot biex noħol u kooperazzjoni ġdida u rispett eh, reċiproku. Grazie. Dziękuję pani poseł w imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europy. Issa għal ħodor Pirit Herzberger Fofana. irridu noħolqu Eh, sħubija eh, bilanċjata relazzjonijiet ibbażati fuq sħubija ġenwina u mhux relazzjoni paternalista kollox jiddependu mir-riżultat ta' negozjati li diġà il problemi fihom fil-fatt bil-ftuħ ta' skambji ħilsa ta' ħafna pajjiżi AKP ma nistgħux nagħmlu kompetizzjoni mal-prodotti eh, tal-UE li jidħlu fis-Sahel, pereżempju il-ħalib tat trap illi jiġi mill-Ewropa ewropa jinbih fil su eh, Afrikan. Dan jagħmel kompetizzjoni għal ħallib lokali mbagħad l-immigrazzjoni u s-suġġett li qed iħasseb kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-pajjiżi AKP. Madana kollu rridu narraw illi l-fond tal-iżvilupp ma jkunx marbut mal-miżuri drakonjani tal-politika immigratorja tal-Unjoni Ewropea li saret odda perikoluża it-permetti li razzisti li bezzaw l-nis u li xerdu il-mibeda eh, minħabba naqas ta' sigurta qed jgħidu. Irridu neliminaw il-faqar Dawn il-pajjiżi natu iktar edukazzjoni, nofru taħriġ professjonali, promozzjoni ta' migrazzjoni legali u ritorn lil pajjiżi ta' oriġini u reinserzjoni volontarja sabiex ikonna ftehim li jkorrispondi għall-anijiet tal-svilupp sostenibbli m'għandniex nikkondizzjaw, nikkondizzjonaw l-għajnuna li natu għabbażi ta' kondizzjonijiet ibsin wies fuq il-klima u s-sigurtà u l-immigrazzjoni. Ma rridx ikun hemm politiki li, morru kontra il-valuri tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna nimponu politiki ta' dan it-tip fuq il-pajjiżi tal-AKP, ikun bħal kieku politika neokolonjalista ma l-imsieħba tagħna rridu naħdmu fl sabiex ikonna sħubija li tirrifletti x-xewqat kemm tal-Unjoni Ewropea u anke dawk tal-pajjiżi AKP. Bardzo dziękuję pani poseł. W imieniu grupy Tożsamość i Demokracja głos zabierze pani poseł Dominik Bild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 f'mument fejn iċ-Ċina u r-Russja kollha eh, femu l-potenzjal tal-Afrika bħala kontinent tas-seklu 21, l-Unjoni Ewropea għandha dawn il bdiet dawn in-negozjati f'pożizzjoni dajfa mhux biss għaliex m'għamlet xejn biex intaffu il-tluq tal-Renju Unit u l-flus li se jonqsum il budget imma anki wkoll il ftejn ta' Kotonu li falla kien falliment politiku għaliex ebda dialogu multilaterali illi li ftit li xej ħarġu riżultati konkreti minnu u laqqas ir-riżultati vinkolanti e, ma' waslu għal xej un batem l-artiklu 13 illi ma ta' ebda frott u din ir-riżoluzzjoni saret propju fil f'kull ċaħda ta' flussi migratorji u, u ebda kontroll u ebda limiti fuq il-pajjiżi minn fejn qed jiġu dawn il-migranti anki fuq livell ekonomiku dak li ġara dan l-aħħar pat mal-Afrika dan ukoll huwa falliment ieħor dak kollu li għandu x'jaqsam l-investiment privat u eh, essenzjalment dana sejjaħ il-pjan Marshall għall-Afrika. Eh, essenzjalment il-kondizzjonijiet bażiċi mhumiex garantiti eh, sparixxew 13 mill-kompatrioti tiegħi fis-Saħel u dana jurina illi qudiem dawn it-terroristi il-Franċiżi qegħdin jiġġieldu waħedhom. In-nies qegħdin ħalsu b'demmhom stess. Grazzi ħafna għal ħodor. Urban Crespo. Grazzi, President. Sena ilu l-Parlament Ewropew approva negozjati għal ftehim ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u l-AKP. Dawn in negozjati integrati fit-test inizjali u rejna li hemm irridu faċċaw kriżi ta' klima pereżempju u ta' aktar importanza lis soċjetà ċivili u saħħet il-kontroll parlamentari fil-ftehim. Aħna ma nafux kif xar ilu fil-Komitat tal-Iżvilupp deve t test eh, eh, ma ġiex aċċettat immissa qegħdin jgħidu li laqas iridu jaċċettaw il-ftehim il-partit tal-PPE u l-lemmin estrem qalu li jridu jikkondizzjonaw l-għajnuna l-iżvilupp mal-kontroll tal-immigrazzjoni. Dan jfisser jiġifieri ksur sistematiku tal-drittijiet tal-bniedem. Wisq krudelta rajna diġà din is-sena bl-użu tal-fondi tal-għajnuna l-iżvilupp bħala uh, li għedin jikondizjonaw dan lajnuna għall-izvilup kontra il-migrazzjoni. Dan huwa ħażin u jamġiba neokoloniali. Dinja xi ħaġa illi zbaljata, jew ma namlux dan l-izballada, sinjuri, jew nitolbu li jkollna politika l iżvilupp illi ma taqdix l ewropa fortizza, illi ma tissodisfax l-interessi tal-lemin estrem, imma li taqdi lil dawk il-popli u lill pjaneta Dak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 nitkellmu fuq dan il-ftejim u eh, it-triq il-ġdida illi se naqbdu mal-pajjiżi AKP flome fil-1975. Irridna naqsu l faqar u eventwalment eh, ikun hemm żvilupp sostenibbli u l-integrazzjoni ta' dawn il-pajjiżi fl-ekonomija dinjija. Dawn ilhom eh, il-miri tagħna issa il-ftehim il-ġdid irrid jirrifletta jirrifletti l valuri prinċipji tal-ftehim eh, oriġinali Din hija l-ewwel idea li xtaqt naqsam magħkom irridu nadottaw miżuri konkreti biex napplikaw id-drittijiet tal-bniedem niddefendu d-demokrazija, l-iżvilupp ekonomiku u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u nippromuovu l paċi u l-sigurtà. Irridu niġġieldu kontra l faqar flimkien mal-kisba eh, tal-lanijiet tal-iżvilupp sostenibbli fuq il-ftehim futur nixtieq ukoll ngħid ħaġa oħra għaliex il-kollegi tiegħi semmew ħafna affarijiet imma l-ewwel nett iridu insaħħu id-dimensjoni parlamentari f'dawn ir-relazzjoni futuri, ir-riżoluzzjoni li se napprovaw għada titkellem dwar it-tisħiħ tad dimensjoni parlamentari ġifiri il-qafas interistituzzjonali futur irid jinkludi assembleja parlamentari AKP u E dana skont dak illi għal sur Carlos Sorinjo dak li għamlu permezz ta' dikjarazzjoni konġun ta' fkigali. Il-Kummissarju wkoll tkellem dwar dan aħna naħsbu li din mi xi ħaġa negozjabbli Mbagħad niddefendu l multilateralizmu bħala l-uniku mezz effikaċi għal biex nassu għal żvilupp sostenibbli u l-paċi. Għaliex biss b'dan il-mod permezz ta' dawn l-affarijiet nistgħu niddefendu l-iżvilupp sostenibbli f'dawn il-forums internazzjonali rridu wkoll niddefendu l-idea tagħna għaliex waħedna nistgħu navvanzaw, però flimkien naslu iktar il-bot, imbagħad fuq id-diplomazija parlamentari. Ftit li xejn itqal dwar dan u dana fuq livell tal-parlamenti, il-gvernijiet, anki l awtoritajiet lokali u reġjonali u l-amministrazzjoni pubblika u l-involviment ukoll tas-soċjetà ċivili, diplomazija parlamentari wkoll se tikkontribwixxi għal valuri fondamentali li aħna niddefendu b'mod partikolari drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Monika Silvana Gonzalez, czas wystąpienia jedna minuta. Nieobecna pani poseł, w związku z tym bardzo... Il-membru li kellu jitkellem mhux fis-sala allura ndur fuq Monika Semeda għal-minuta. Le, laqas l-onorevoli membri, għadaw Eva, orret. Grazzi ħafna. il ġimgħa l-oħra jina kellu nur inkun flaqa ta' Assembleja f'Kigali, Rwanda, u kelli konverzazzjonijiet ta' suċċess ħafna mal-kollegi tiegħi mill-ACP illi tkellmu u esprimew it-tħassib tagħhom u diżappunt illi qed jittawlu ta' li antiċipati id-diskussjonijiet imma qbilna li l-potenzjal tal-futur tal-pajjiżi tal-ACP qiegħed fiż-żgħażagħ u għandna nippromovuhom issa ċittadini żgħażagħ għandhom ideat innovattivi kif għandhom jiffurmaw ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-ACP. Mistoqsija tiegħi allura hija dawn l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet kif nistgħu indaħluhom fil- konsultazzjonijiet fin-negozjani dwar il-post kotinu u meta naraw li l-diskussjoni ta' għadhom għaddejjin tikkonsidraw illi iddaħlu l-vuċijiet ta' daw iż-żgħażagħ. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sinjura Strik issa għandha il-kelma l-minuta u nofs. Grazzi ħafna ċeha. Qegħdin f'mument importanti fil-żmien it-trattat il-ġdid bej l-Unjoni Ewropea u e, e, l-ACP ħaj jiffurmaw il-relazzjoniet futuri tagħna. Imma temm xi kwistjonijiet ta' problema u jidru li jekk ikkonċentraw fuq l-abilità ta' migrazzjoni u rrid nifoka fuq din. It-trattat hija bbażata fuq il-prinċipju ta' kwalità u responsabilità maqsuma bejnietna. Jekk tħares lej it-test ġdid propost tagħti kundizzjonijiet importanti fuq da pajjiżi ta' ICP bħal bħal aċċettazzjoni u dħul miġdid ta' migranti u oħrajn u mingħajr impenn importanti fuq il-migrazzjoni legali u b'hekk u benefiċċju wkoll ta' migrazzjoni mingħajr l-ebda perspettiva importanti ta' migrazzjoni ta', ta xogħol Dan huwa dinja taqsira tal kif ta' kif ta' kif inhu tfassil bejn l-Unjoni Ewropea u l-ACP. L-Afrika għandha ħafna iżjed rifuġjati milli għandna aħna u għaliex ma narawx impenn iktar b'saħħtu min-naħa tal-Unjoni Ewropea fuq kif il-migrazzjoni jiġu imilquha permezz ta' finanzi jew settlements din hija di tkun responsabilità maqsuma bejnietna mej żewġ naħat. U l-responsabilità tal-Unjoni Ewropea tar-rifuġjati fl-Afrika tikber iżjed jekk dil-migrazzjoni jekk dil-kooperazzjoni ta' migrazzjoni eh, dawn il-migranti ma jkollhomx sinjal ta' azil. Allura nassiguraw li l-Unjoni Ewropea wkoll eh, tirrispetta e, f'dak li għandu x'jaqsam ma' protezzjoni internazzjonali. Grazzi ħafna, Sinjura. Is-Sur Ġal Ferrer għandu l-kelma għal minuta u nofs. Grazzi, President Kummissarju. Dawn il-pajjiżi iridu iridu jkunu fi kwadru ta' ta' protezzjoni ġenwina mingħajr ma jkunx hemm interventi min-naħa ta' partijiet terzi u dawk illi e, ikunu qed fix l-andament ta' dan il-ftajim. Il u allura aħna rridu niddenunċjaw it-tentattivi u minn qed li fil-passat l-Unjoni Ewropea Eh, kien hemm eh, dan l kim seħ partnership ekonomiku mal-pajjiżi tal-ACP. U permezz ta' triq ta' solidarjetà u lejn indipendenza ta' pajjiżi tal-ACP nistgħu niddifferenzjaw il-bażi ekonomika, nirrinforzaw u nsaħħu eh, sistemi produttivi, is-servizzi pubbliċi tagħhom, it-talim, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u e, e, servizzi ta' ilma u l-kwalità tiegħu u l fond Ewropew ta' Żvilupp irid jaħdem hawnhekk. U ma nħallux li jkun hemm l-ebda loġik l-ebda possibilità u filosofija ta' illi, illi aħna e, nikmandaw dwar kif jaħsbuha ta' in-nies u mingħajr ma nesportaw mudelli neoliberali li qed naraw li qed jippruvaw lhom infushom li jkunu diżastrużi. Hemm bżonn li niddedikaw riżorsi importanti għall-iżvilupp u għall-istess għan ġie provat mill-Assemblea Parlamentari f'Kigali, Rwanda. li Ma stajx insemmihom, grazzi. Grazzi ħafna għal kellimni nissa l-minuta. Sur President, hemm ħafna eh, affarijiet li għadhom ma ġewx koperti fuq dal ftehim beżewġ naħat eh, tkabbir sostenibbli, stat ta' dritt, demokrazija, żvilupp kulturali u ekonomiku, il-ġesti ta' flussi immigratorji, eċċetera. Dawn huma dawn huma eh, temi u suġġetti importanti ħafna il fejm ta' Kotenu għamilha possibbli biex niftħu triqa dialogu u l-kooperazzjoni f'dawn is-snin da kollu kien importanti, imma jan kunu sinċiri, mhumiex importanti, għadna l-bot mid-daw tal-anijiet biex inneħħu n-nies mill-faqar. F'dawn il-pajjiżi tal-ACP allura aħna rridu nkomplu b'dan id-dialogu interparlamentari u qatt ma ninsew il-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u l istat tad-dritt li għandhom ikunu l-qofol ta' kull ftehim tagħna. Grazzi l-kellimni jmiss. il-kellimni Grazzi, Signora President, <clears throat> Sur Kommissarju il-futur tar relazzjonijiet tagħna wara frar tal-2020 u l-iskadenza tal-ftehim ta' Cotonou kienu suġġett tal-iskambju li kellna f'Kigali bħala viċi presidenta tal-Assemblea Parlamentari AKP u e, jiena jiddispjaċini illi tant ħdimna u issa dawn in negozjati huma medda sħubija ġenwina mal-AKP ssir biss bit żamma u t-tisħiħ tad dimensjoni parlamentarja huwa veru li l-funzjonament tal-Assemblea tkun riformata biex isir iktar effiċjenti jekk inwaqfuha nagħmlu ħsara iktar. Protezzjoni tal-drittijiet tal-bniedem stat ta' dritt l-għaniet tal-żvilupp sostenibbli ġlieda kontra tibdil fil-klima insibu soluzzjoni għalihom jekk naħdmu flimkien u d-diplomazija parlamentari hija proprju il-mezz ta' kif nistgħu nagħmlu passi kbar il-qoddim il dak li aħna deċidejna għali approċ komuni għal COP25 u għamnek irrit nitlob il komissjoni Ewropea biex tagħmel ftajim ta' Parigi element essenzjali ta' dan din isħubija futura. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora. L-Onorevoli Insja għal-minuta. Grazzi ħafna ħafna messaġġi li żewġ neħat hemm bżonn ukoll il-ftehim il-ftehim illi ikun wieħed li jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem fost affarijiet oħra u amministrazzjoni tajba fost oħrajn dan huma importanti biex il-ftehim futur ikun fih u jimmaġna li jkun hemm għajnuna l-soċjetà ċivili u titkun da kollu jrid ikun importanti. L-inklużjoni hija l-kelma l-iktar importanti hawnhekk u u da kollu fuq livell